qed nitkellmu hawnhekk fuq riżoluzzjoni fuq l-Iran il-każ ta' Xirin. U il-riżoluzzjonijiet kollha ta' qabel jaqgħu maw l-ebda emenda nivutaw fuqa favur kontra astensjonijiet mela din ta' di maġġoranza. Issa għanna il rezoluzzjoni fuq il-Ginneja il-proposti kolla ta' qabel eh, jaqa għadna tekst ġdijt mill-lider mawx emendi laqqa sawnek mela nifutaw fuqa. Favur, kontra, astensjonijiet, din taddi. Nifraħ il- persuni responsabli. Issa għanna sitt proposti rezoluzjoni fuq il-libertà tal-istampa fil-Kenja, għanna il-pozizjoni komuni tal-gruppi, intom tafu eżattament xirrit nejt, jgħid il-President. Mela, issa